sanzjonijiet russi fuq l-operaturi ta' trasport internazjonali bit Kajla Kramera, eh, jako sprawozdawca. Sannat il-mikrofonu l sur Kramer. Sur President, kollegi, pala President tal-Komitat ta' Trasport u Turizmu jiena nixtieq nagħmel dawn il-mistoqsijiet lill kummissjoni fuq l-effetti ta' restrizzjonijiet Russi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 Sur President, Signora Kommissarju, kollegi, Pala President tal-Komitat tat Trasport u Turizmu jiena nixtieq nagħmel dawn il-mistoqsijiet lill kummissjoni dwar l-impatt ta' restrizzjonijiet Russi fuq il-ġarriera ta' trasport internazzjonali bit-triq. Fis-27 ta' wissu tal-2014 il-Federazzjoni Russa għamlet proibizzjoni fuq importazzjoni ta' ċerti prodotti agrikoli u prodotti tal-ikel minn l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea għal settur ta' trasport din il-proibizzjoni tfisser proibizzjoni fuq dawk il-vetturi kollha li qegħdin iġorru prodotti tal-ikel u prodotti agrikoli, ġifieri qegħdin jitilfu ħafna kontratti. Il-Federazzjoni Russa qiegħda wkoll ix-xekkel u tostakola transitu lil pajjiżi terzi fuq it-territorju tagħha ta' prodotti tal-ikel li huma koperti mill-embargo, per billi eh, titlob skorta għal dan it-tip ta' trasport billi titlob garanziji. Anzi, li ollet il-prezzijiet tal-garanziji baxar darbiet e, u blokkat anki il-transitu għal kollox. Issu russu huwa attrajenti ekonomikament għal produtturi Ewropej, b'mod partikolari dawk li huma jinsabu f'pajjiżi qrib tar Russja anke minħabba il-potenzjal illi hemm il-Kommissjoni wieġbet għal dawn ir-restrizzjonijiet billi introduċiet miżuri tassu suq li għandhom valur ta' iktar minn 155 miljun euro sabiex jindirizzaw il-problemi ta' eċċess ta' produttività fil-qassam ta' prodotti tal-ħxejjex, tal-ikel u prodotti tal-ħalib. Huwa importanti l-li nżommu f'moħħna li l prodotti li jimportaw il-Federazzjoni Russa huma prodotti tal-ikel u prodotti industrijali u dawn huma trasportati essenzjalment bit-triq għall-operaturi ta' trasport bit-triq mod partikolari dak li speċjalizzaw fit-trasport bitri u illi għandhom eh, flotta ta', ta vetturi illi għandhom il-friġis fuqhom dan qegħdin jitilfu ħafna flus ħafna kontratti il-ġimma li għaddiet il-Forum Internazzjonali ta' Trasport Eh, fit-22 u 24 ta' settembru 2014 f'Pariġi għalu illi il russja se tkompli ta' trasport ta' dawn il-prodotti tal-ikel fit-territorju tagħha billi mill-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena 2015 tnaqqas il-numru ta' eh, ta' eh, permessi ECMT minn 67 għal 16 Issa, il-Kommissjoni taf kemm kemm serja din is-sitwazzjoni taf x'konsegwenzi se jkollhom dawn ir-restrizzjonijiet fuq it-trasportaturi Ewropej. It-tieni net, il-Kummissjoni tista' tagħti data eżatta fuq it-telf li batiet l-ekonomija Ewropea minħabba dawn ir-restrizzjonijiet mod partikolari fis-settur ta' trasport. It-tielet net, il-Kummissjoni l-ġdida x'miżuri beħsieba tieħu biex is-sitwazzjoni ma tkomplix tmur għallar għat-trasportaturi Ewropej. Ir-raba, il kommissjoni kif biħsieba minħabba dawn ir-restrizzjonijiet Russi fuq l-impatt tagħhom fuq l-ekonomija Ewropea kollha kemm biħsieba tagħmel Kommissjoni u fl-aħħar net il kommissjoni biħiba tieħu azzjoni fil-Kumitat tal-Politika Kommerċjali biex tħejji il-ment kontra r-Russa fil-WTO. Grazzi tal-attenzjoni u sa nistenna bil-ħerqa tweġibiet tagħkom. Eh, Kramer, w eh, imieniu Komisji eh, zapraszam do zbrania głosu. Fisem il-Komissjoni, Komissarju Bodz, jekieġbok. Sir President membri onorevoli. Il-proibizjoni russa fuq l-importazzjoni ta' ċerti prodotti tal-bedja mill-Unjoni Ewropea u minn xi pajjiżi oħra kellha impatt fuq il mhux biss fuq il-settur tal-bedja. Din il-proibizjoni ta' fetwa trasportaturi fuq it-toro fl-Unjoni Ewropea speċjalment f'pajjiżi li għandhom ħafna volum ta' esportazzjoni lejn Russja. Qabel l-effett tul fis tal-prohibizjoni Russja kienet wara l-Istati Uniti t-tieni l-ikbar importatur tal-prodotti mill-Unjoni Ewropea. Rigward tal-valur, kważi nofs l-esportazzjoni tal- tal kien ta' 5.1 biljun euro li daġi affettwat mill-prohibizjoni mir russja Dina għandha x'taqsam mal-laħam u l-prodotti tal-laħam, il-ħut, il-prodotti tal-ħalib u eh, frottu xejjex eh, eh, mux misirin il-transitu tal-proibizjoni fil tal-Russja il-Kaukazja qed tiġi restritta u bekk hemm restrizzjoni wkoll fuq il-prodotti minn dawn il-pajjiżi. Il-biċċa kbira jiġu trasportati permezz tal-rotot iżjed minn 80% tal-esportazzjoni bil- mill-Unjoni Ewropea sal-Russja eh, tivvjaġġa fuq ir-rotot f'rigward tal-valuri u anki fil-volum. Mela, flimkien mal-produtturi tal-dan il-prodotti u l-operaturi ta' trasport bir-rotta illi qed jiġu affettwati minn dir proibizzjoni mir Russja. Jiena u t-tim tiegħi ehm, konxi sew dwar dan kif kemm qed ibatu hija mistoqsija diffiċli li nwiġbuha u dan għadi dependi mill-ċirkostanzi individuali. Jider biċċar li ħafna minn dan il-prodotti issa qed jintbatu fiswi oħra. Minn flok ir-Russja f'xi osma il-prezzijiet ta' dawn il-prodotti waqgħu. Minħabba il-nuqqas fil-żida minħabba żida fil-, fil, fil, eh, fil, fil, fil, fil, fil, fil kien hemm min ukoll investa fil-tamir, fil-refriġaturi, pereżempju fil-tamir oħra. Iżda dan jiddependi kemm fil-fatt setgħu jużaw il-flotta tagħhom. Kif nistgħu ngħinu dawn il-ġarriera bit-triq f'din is-sitwazzjoni tal-prohibizzjoni mir-Russja? Għandi nitkellem biċ-ċar Ma tantx hemm ħafna li nistgħu nofru bħala assistenza finanzjarja, mhux bħal kollega tiegħi fil-tal-bidja, jiena m'għandix fond ta' emerġenza għal dawn l-operaturi ta' trasport fuq il-livell nazzjonali, però dawn il-trasportaturi jistgħu jieħdu benefiċċji permezz ta' għajnuna statali. Il-regoli ta' de minimis ifissru li il- kumpaniji, dawn il-kumpaniji jistaw jieħdu sa mit elf euro sa fit tlet snin. Hemm xi kondizzjonijiet imposti iżda għajnuna pal din m'għandix tiġi notifikata lill kummissjoni Għajnuna statali iżjed minn hekk tista' tiġi konsidrata taħt kondizzjonijiet stretti ħafna u għandhom jinnotifikaw il-Kummissjoni dwarha. Sur President, membri onorevoli. Il-trasport blajru. Eh, bir-rotot bejn l-Unjoni Ewropea u l-Russja hija għada kbira qed tiġi eh, mexxija mill-Istati Membri u bekk l-Istati Membri jridu jaraw xemm bżonn li jagħmlu għabbażi ta' dawn il-ftemiet bilaterali m'hemmx ftehim tal-trasport permess tar-rotot jew xi dialogu bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja. Nistgħu nindirizzawha ma' Russja biss permess tat-trasport tal-politika kollha tagħna tat-trasport fil-kuntest tal-politika tal-esterna tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea qed eh, tistudja bir-reqqa l-restrizzjonijiet imposti mir-Russja u anki situazzjoni fil-WTO u anki fil-gwad tal-proibizzjoni tal-, -tal tal-ċermet tal grazie ħafna u grazie l-attenzjoni ta'kom. Grazzi ħafna l-Kommissarju. Għalla mela, gruppi politiċi issa fissem il-PPE. Il-Signor Loka Ċieska jkħarġbok. Għazzoċ minuti, grazzi ħafna, President. Kommissarju proibizjoni fuq l-importazzjoni ta' ċerti prodotti tal-bidja mill-Unjoni Ewropea waslet għal biex is-sitwazzjoni ta' ħafna kumpanija daret għall-lar f'ħafna industri u dan jinkludi s-settur ta' trasport. Il-proibizjoni waslet għal nuqqas tal-possibilità li tista' titrasporti kwalunkwe prodott fil-Russja u dan jirriżulta f'miljuni li jintelfu u anki għal falliment ta' xi kumpaniji. Nixtieq infakkarkom illi maħniċ qed nitkellmu biss dwar l-ekonomija hawnhekk iżda dwar is-soċjetà wkoll għandha ħafna qat għal ħafna persuni, persuni li jispiċċaw jitolbu għajnuna mis-servizzi soċjali. Dini ħaġa sfortunata għax il-kumpanija bekk mumiex ċerti fil-gwad tal-ġejjeni għal-jom għal-impiegati tagħhom u għal-familji tagħhom. Dawn il-problemi ma, ma jaffetwax biss il-kumpaniji pollakki fil-fatem Iva, hemm ħafna telfa f'pajjiżi, iżda mhux aħna biss hawnhekk u naħseb li għandna bżonn ta' soluzzjonijiet komuni, solidarjetà biex niżguraw illi l-interessi tagħhom jiġu mħarsin aħna m'għandniex il-mekanizmu meħtieġa sissa biex eh, niffaċċaw biex niġġildu l-proibizzjoni u għandna bżonn dan il-mekanizmu minajru se jkun hemm it-tawwiġ tas su għax trasport huwa importanti għall-industrija oħra wkoll fl-2014 il-Polonja suġġeriet xi soluzzjonijiet partikolari biex nappoġġaw il-kumpaniji tat trasport per eżempju iżjed għajnuna statali u appoġġ għal dawk illi jixtiequ inaqsu l-operazzjoni tagħhom minħabba l-prinċipji ambjentali. Jiena kontent li l-Komissjoni taf dwar l-impatt tal-proibizzjoni. Issa Komissarju, x'passi se tieħu eh, eh, partikolari xajnu nasetati l-intraprenituri tagħna, l-impjegati tagħna li se jiffaċċaw il-possibilità li jkunu qiegħda Grazie ħafna. Signora Claudia Tapardelli Għoġbo, kessendi għal-minuta. Grazie ħafna, President. Signora komissarju f'dinja globalizzata, ekonomija globalizzata, l-prodotti huma mobli ħafna u l-katini tal-provista jisiru iżjed komplessi u jkopru ħafna iżjed um, il-proibizjoni fuq il-prodotti tal-bidja mill-Unjoni Ewropea, mill-Russja, tatina idea tal-impatt tal-deċiżjoni politika bħal din fuq is-setturi tal-Unjoni Ewropea nixtieq ninaqas ma' dawk li jiġbdu l-attenzjoni għall effetti illi l proibizzjoni kollha. jista' jkollha setta jkollha fuq il-settur tat trasport ma nistax nifmu kemm serja sitwazzjoni għal jekk nifmu id-danni ekonomiċi serji li qed li huma l-effett minħabba l-ftemit li jintilfu minn dawn il-kumpaniji għanna ħafna prodotti agrikolturi, mill-agrikoltura, hemm spejjeż għal-bdewa, għal-trasportaturi u koll. Dan għet jaffetwa l-ekonomija kollha kemm tal-Unjoni Ewropea mhux settur biss wieħed biss minħabba suq intern l-effett se jinħas kullimkien fl-Unjoni Ewropea u bekket nitlob il-Kummissjoni biex tatina bizzejt informazzjoni fil-kwad tal-impatt tal-proibizzjoni u flimkien għandna nsibu soluzzjoni għal din il-problema. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Għal-ICR, eh, l-Onorevoli Poremba, jekħġbok il vici President tal-Komitat tal-Trasport u koll. Grazzi ħafna President u grazzi lill-Kommissarju. Naħseb li din kwistjoni hija importanti ħafna u naħseb li kulħadd se jaqbel l proibizzjoni Russa fuq l-importazzjoni ta' xi prodotti tal-bidja se taffettwa bil-kbir il-settur Ewropew tat-trasport se jkun hemm tawwiġ tal-dan is-problema mhux għal pajjiż wieħed biss mhix pro problema tal-lija lokali, hija problema Ewropea, pajjiżi bħal Latvija, Litwanja, l-Repubblika Ċeka, l-Slovakkja u anki l-Polonja u Greċja qed jitilfu ħafna flus. Minna wissu tal-2014, ġifiri meta l-prohibizjoni daħlet fis-seħ il-tel fis-settur tat trasport fil-Polak kienu 22 miljun euro u f'Novembru kienu 48 miljun euro il-Federazzjoni Russa qed tiżgura li jkun impossibbli illi illi il-prodotti għaddu in transitu permezz messa territorju tagħhom. U m'hemmx simetrija hawnhekk. Eh, kumpaniji eh, Ewropej ta' trasport jiġu eh, studjati jiġu ċekjati, et jifacċaw il-proibizjoni, eh, iżda il-kumpaniji russi mu miex proibizjoni kontri jom, memx reċiproċita, għawnek forsi għanna natu għom dan trattament u koll. Iżiet importanti minnek il-ġarriera, Ewropej eh, jinsaw ma jinsaw jagħmlu xejn. Eh, Fil-Ġermanja għandek regoli ġodda fil-kwart tal-paga minima li taffetwa l-kumpaniji ta' trasport u mbagħad issa għandek għandhom il-proibizzjoni russa wkoll. Kummissarju, jiena kontenta ħafna li inti kont miftuf kemm inti konxi dwar dwar dawn il-problemi kjoġbok. jogħġbok iva għandek tasab dwar lajnuna xi kumpens biex najnu dawn in-nies ir-ristrutturar pereżempju tal-self jew l-kumpaniji tal-self. Grazzi l-kollega li jmiss issa. Grazzi ħafna Sur President. Kommissarju, diġa u Eġipt, diffiċli li tagħmel kwalunkwe ħaġa hawnhekk. Iżda jiena naħseb li hemm punt importanti ħafna hawnhekk. Mhux li nasbu li sanzjonijiet huma ħżiena m'għandhomx isiru. Aħna konna tiskelmu dwar xana namlu fil-kwart ta' iżjed sanzjonijiet. Il-problema hija li hawnhekk xi setturi jiġu affettwati. Diġà tkellimna dwar is-settur tal bedja u kumpens li jista' jkun hemm għalihom u għedna li hemm eh, fondi ta' kriżi għalihom iżda m'hemmx eh, xi ħaġa simili fit-trasport. Iżda dawn huma esportazzjoni kollha mill-Unjoni Ewropea li dawna jemorru kolla fil-loris tal-bejjem u dawna dawn il-vetturi ma jistax jintużaw għal xaħġa oħra tista' sir sibxjanijiet tal-prodotti xi swieq ġodda l-prodotti tal-bidja fl-Unjoni Ewropea, iżda meta ssibhom dan is-swieq? Kif tista' taplikom għall-istati li żjed affettwati dawk li qegħdin fuq il-konfini tal-Russja, 40% tal- tal-prodotti mill-Litwanja jmorru fil-Russja. fil, fil Mela, xandu jisir għawnek, inti għet komissarju li ma nistawx nistennu ma nistawx nistennu xej mill-Unjoni Ewropea għax ma nix fondi għal-krizi f'dan il-qasam. Iva, jekk ikon su intern fl-Unjoni Ewropea trasport, għanna naġiċu b'solidarjetà. biex eh, najnuhom biex jiffaċċaw sanzjonijiet kontra r-Russja. Forsi xi soluzzjonijiet tista' tinstab għax xi kumpens komuni, xi fondi komuni biex Litwanja li tilfet 40 fil-mija eh, illi i i tiffaċċa l kumpens kollu kemmi kollu kemmu istess mhux sew l-Unjoni Ewropea għandha taqsam. Eh, tajjeb illi tajt in-nies li għandhom isalvaw lilhom infushom iżda jiena naħseb li għandna bżonn ta' solidarjetà. Gwek joġbok. L-Onorevoli Kostas Christos Konos. Grazie ħafna. Il-rapport eh, tal-Kumitat tanja eh, lill kummissjoni juri li isna għanna memoria selettiva. Din il-Kummissjoni qed titkellem dwar il-limitazzjoni applikat ir-Russja fis-seba ta' Awwissu tal-2014. Imma tinsa li din kienet tweġiba għal miżuri li ħadet l-Unjoni Ewropea fil-31 ta' Lulju dwar il-kriżi tal-Ukrajina. Apparti dan il-Kumitat, il-kollegi tal-Kumitat tat-Trasport, jitkellmu dwar li waslu dans u dim il-WTO. Jgħi ma jek xaħat kiser ir-regoli. L-ewwel kienet l-Unjoni Ewropea għaliex ir-regolament 833 tal-2004 għal dak li huma is-sanzjonijiet fuq ir-Russja ma jitkellimx dwar konsekwenzi possibli jekk l-Unjoni Ewropea fl-interessi u l-interessi tagħha biex applikaw sanzjonijiet, dawn is-sanzjonijiet ma kellhom l-ebda reperkussjoni fuq il-politika Russa u il-konsegwenza hija biss li l-produtturi u trasportaturi Ewropej qed jinibatu. Hemm bżonn li nieħdu miżuri fuq il-livell l-istess livell bħal dawk li tapplika r-Russja kella rridu nejnu lil dawk li qed jiġu affettwati fl-industrija tagħna eh, skont dan ir-regolament. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-sur l-Onorevoli Lundgren jikreġbok. Grazzi ħafna, President. Iva, din problema hija wata kbira. U taffetwa nis normali illi ma jistax komplu jitrasportaw il-prodotti tal-ikel, iżda eh, dan huwa r-riżultat tas-sazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea kontra r-Russja. Ovvjament ir-Russja eh, introduċiet l-embargo u nista' nifhem li l-istati membri li għandhom l-industrija tat trasport illi illi tagħmel dawn il- eh, dawn il- Taħtem tal-qasam fil-Russja ġew affettwati ma nafx kif nistgħu nbidlu s-sitwazzjoni u kummissjoni konfermata din. Punt ieħor huwa dawn il dawn li trasportaw trasportaturi investaw ħafna u jekk investaw ħafna fil per eżempju il-trakkijiet, il refrigerati, Jina nasab li dan il-trasport se jintilef u koll u dan għet jiġri f'pajizi fil-fat fil-trasportatur li bil-toro investu ħafna flejes fil-Svezja f'dan il-trasport. U għandhom eh, kompetizzjoni zleali minn stati membri oħra jekk ma nistawx najnu għom fil-din il-namlu xaħġa frikwat tal-kompetizjoni sleħa li xnisaw namlu bil-Russja. Grazzi ħafna. Eh, L-Onorevoli tu għal-minuta u nofsi kjoġbog. Monsieur, Sir President, eżis kollegi, il-kwistjoni tal-Sur Kremer ma t-sorprendinix l-ewwel sanzjonijiet ekonomiċi tal-Unjoni Ewropea kontra r-Russja kienu bdew fis 17 ta' Marzu tal-2014 mbagħad uh, ġew estiżi minn Brussels sal-31 ta' Lulju sal-2014 il-Front Nazzjonal uh, eh, minn dejjem kien kontra dawn is-sanzjonijiet għaliex ħassom li ma kienu xirqa kienu ineffiċjenti u kienu perikolużi għall-ekonomija tal-Istati Membri tal-Unjoni. tal istati membri tal unjoni Dan is-suġġett juri issa li aħna kena raġun li nopponu għaliex l-embargo Russu huwa tweġiba diretta u leġittima għas sanzjonijiet imposti mill-Unjoni Ewropea trasportaturi eh, Ewropej eh, huma l-ewwel vittmi ta' dawn is-sanzjonijiet assurdi l-imponit Brussell flok ma ngergru dwar il-konsegwenzi tagħhom kif għamel is-Sur Kramer jiena nippreferi nitlob li kummissjoni tneħħi dawn is-sanzjonijiet u umbat eh, il-bqija jitneħħa kol Grazzi. Uh, do you accept a blue card? Taċċetta karta l-blu, Mr. Eh, Milona onorevoli Kramer, kjoġbok? Mikrofonu jkjoġbok għal-kellim. Mela, ħanajt biss li inti taf li jina tkellim bħala l-President tal-Komitat ta' Trasport u kienet dikirazzjoni ġenerali għal komitat kollu kemmu u mux tijaj personalment jekk tibda tħares lejn l-istoria għandek eh, tistudja sew u tara li meta il russja għannessat il-Krimea kontra kolliġi u għalhekk kien hemm il sanzjoni jekk jogħġbok ħares sew lejn l-istorja kollha anke l-bidu. Mikrofonu. Sir Kramer, Iva, jena eh, fimt eh, li inti kont qed titkellem għannom tal-kumitat. Iva, jena l-istorja nafa imma ħafna drabi il-tmexxija tal-Unjoni Ewropea ma tantx twassal riżultati tajbin. Iva, naf li meta aħna eh, nindaħlu fis-sovranità ta' pajjiżi Ewropej oħrajn dejjem ikun hemm effett boomerang u kif ġara fil-każ ta' Russja. Poseł Wim Vin L'onorevoli vin van de Kamp. Jekk jogħġbok. Pepe, PPE, soċ minuti, Sur President, grazzi ħafna. Jina għed nitkellem għax inħossi sodisfatt ħafna wara il-kellima tal-Front Nazzjonali. Għax jina nista' nitkellem b'opinjoni differenti bħalissa l-Ewropa u fil-fatt id-dinja kollha kemm jisom huma involuti f'dan il-konflitt bejn ir-Russja u l-Ukrajna. Aħna fl-Ewropa għazinna illi nġildu dan il-konflitt permessa sanzjonijiet u illi dawna jolqtu u weġġaw diversi setturi fl-Europa li fil-fatt qed iħossuha wara l-impozi eh, qed iħossu l-effett tal-impożizzjoni tas sanzjonijiet. Issa kif intqal Mr. Krama għandna niżguraw li l-trattati eh, internazzjonali jiġu rispettati u sfortunatament dan jġib il-dbattija wkoll il-Kummissarju għandu għandha raġun il-bidja eh, għandha xi fondi ta' emerġenza u hemm xi kumpaniji li benefikaw fil-fatt. Iżda Issa aħna mħazbin dwar is-settur ta' trasport u, dak tal-kollegi polla kitana tagħna qed ibagħtew ħafna minn dawn is stazzjoniet Jħasra li l-kummissarju ma tagħmel iżjed milli tagħtina l-fatti taqsira tal-fatti għax mhix qed toffrina soluzzjonijiet jien għandi tliet mistoqsijiet għaliha. X'kuntatti kellek? U Sinjura Mogherini x'kella? biex xamlet biex taħtem fuq is-sitwazzjoni l-Unja Ewropea għandha ħafna fondi ta' emerġenza. Signora Mogherini żgur li għandha xi ħaġa li s-settur ta' trasport fil-Polonja jista' jista' jibbenifika minnhom eh, għandna l-fondi ta' globalizzazzjoni dawna hemm eh, mhux ħasin flejes hemmhekk dawna jintużaw ristruttura tal-industrija il-settur ta' trasport ma jistax jibbenifika minn hemm Il-mistoqsija ta' sukrama hija importanti u koll l-Unjoni Ewropea x'edha tagħmel fil-EWTO se jkun hemm eh, il-ment uffiċjali kontra r-Russja hemmhekk grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Kirkos jekħoġbok. Għal-minuta. Grazzi. Kommissarju. Aħna kienet xi ħaġa illi ħalqet diffultajiet kbar illi aħna ħassenju fil-Greċja f'pajjiżi Ewropej oħra. Imma mbagħad hemm il-problema enormi li qed jiffaċċa s-settur tat trasport 10 miljuni ta' telf fis-sena fil-Greċja biss. Intom tifmu illi fis-sitwazzjoni attwali din hija l-aħħar ta' ħarta eh, li tista' tiflaħ l-ekonomija Grega telf daqshekk kbir irid jiġi ikkompensat inkella tista' tbux illi l-Ewropej jaħduha kontra l-politika li aħna naplikaw. Paldies pekxa ta' kungs godata. L-Reveli Zile, jaġba kalli jisija. Ah. Ma nix nil-mentaw. Waqt li n-nis fil-Krimea fil jifirħu is ovvjament irridu nkomplu bihom. U Russja, Russja diġa kienet imponiċ restrizzjonijiet qabel l-imbago. Il-trasportaturi tagħna qed ibatu minħabba fek, m'għandniex fi fondi diretti, iżda għandna l-fondi ta' globalizzazzjoni li diġa semmaw. U fil-fat diġa sibna dar dan affarijiet taħt il-fondi ta' globalizzazzjoni għanna najnu l-trasportaturi tagħna b'xi mod, speċjalment dawk fil-vant fl-Ewropa li jiġu akkużati tal-dumping soċjali, speċjalment dawn it-trasportaturi fil-vant tal-Ewropa. U għanna l-restrizzjonijiet tal-minimu tal-self fil- -tal -tal fil-Germania. Grazzi ħafna komissarju, il-problemi huma serji, ehm, speċjalment fil-Litwanja, għax għandna 5% tal- tal-ħaddima tal-popolazzjoni illi qed taħdem f'dan is-settur għandna problema sinifikanti bekk fejn għanna bżon l-idea ta'kom u informazzjoni minn għandkom kif nistaw nibqaw ħajjin għax aħna qed imbatu li żjed minħabba l-qatna r-Russi u aħna qed imbatu verament qed imbatu u aħna qed induru lejkom biex inkunu kreattivi. U x'qegħdin jagħmlu l-imsieħba Ewropej tagħna fil-Ġermanja għandhom paga minima li aħna ma nistgħux ndaħluha fis-seħħ bħalissa għax maħniex sinjuri daqs kemm huma l-Ġermanja e, u l-istess fil-Franza u fil pajzi oħra. Għanna najnu li xulxin u mux noqdu nġildu, aħna qed imbatu. Għanna nkunu kreativi, għanna ninaqdu, għanna nibqaw sodi kontra Russja fl-imkien. Grazie ħafna. Pani poseł Gilsey. Grazie ħafna kollega. Issa, is-sinjura l-onorevoli Jill Seymour. Jina nishtiq nefasidza l-impatt fuq il-kummerċ mill-Federazzjoni Russa partikolarment fil-qasam ta' trasport minħabba l-espansjoni lejn il-vant ħata tal-Unjoni Ewropea li xissa il-trasportaturi rridu jiġu appoġġati minn dawk li ħassu taxxa għanna u ma narawx tmim ta' din is-sitwazzjoni ma nix su fejn nbijaw il-prodotti tagħna issa qabel l-embargo 50% tal-esportazzjonijiet lejn ir-Russja kienu qegħdin isiru l art u l-impatt kbir fuq l-industrija ma nistawx sottovalutwa għaliex dawk li qed jirnexilhom jaslu qed ikollhom iżidu l-prezz tal-prodotti. L-Unjoni Ewropea hija responsabbli direttament għal dawn l-instabilitajiet. Kienet ġennata li nipprovokaw ir-Russja bl-espansjoni lej il-Vant u dan il-Parlament għandu jiddispjaċih mill-aġir tiegħu. Eh, dziękuję. Uh, do you accept uh, blue card procedure? Taċċetta blue card, Honorable Seymour. Mr. Jakovčić. Please. Poštovana gospođo zastupnice, vrlo ste ružno govorili o zemljama koje su... Mela, inti tkellimt verament mod hazin tal-pajizi li daħlu fl-Unjoni Ewropea dan l-axħar. U tkellim tħazin ukoll tal-pajizi tal-vant tal-Ewropa. Ma tistħix tirreferi għal dawn in-nies u dawn il-pajjiżi b'dan il-mod l-unika ħaġa li rridu huwa li jgħixu f'Unjoni Ewropea maquda. Nest? Issa Sur Salini. E, due minuti. Sì, gentile commissario, buonasera. La... Grazzi, Sur Kommissarju. Nixtieq nirringrazzi, Sinjura Kommissarju, nixtieq nirringrazzjawk tal-qeda hekk e, tard bil-lejl tiddiskuti affarijiet li verament huma l-qalbna jiena ġej minn pajjiż li dwar din il-kwistjoni forsi affettwat inqas għaliex l-Italja ċertament Iva e, tara e, dal-effett fuq il-produzzjoni minħabba dawn is-sanzjonijiet imma b'differenza mill-pajjiżi tal-Vant li ovvjament għamlu mod tajjeb li e, intervenew illum eh, huma affettwati aktar għal dak li huwa l-qasam tat trasport imma aħna xorta involuti jiena naqbel bisħieħ ma' dispirtu tar-rikostruzzjoni li ġie propost mill-president tal-kumitat li jiena membru tagħha, ġifri l-Onorevoli Kramer, u naqbel ukoll ma' dawk il-kollegi li qalu li b'xi mod jew ieħor l-Unjoni Ewropea ma tistax eh, taħrab il-bżon li tati tweġiba anka fil-qasam ta' trasport, palma inti fakkart mod tajjeb, memx possibiltajiet speċifiċi ta' intervent, ta' appoċ eh, minħabba id-batija ta' daw kollha li operaw f'dan is-settur. Għada, aħna ħankunu qegħdin nintervjenu għal darboħra f'din il-Kamra biex niddiskutu l-possibilità li konna interventi ekonomiċi biex nappoġġaw situazzjonijiet ta' kriżi ta' kumpanniji importanti fl-Unjoni Ewropea, per eżempju eh, Tal tal-azzar e, li inti ġiġa fakkart fil-fatt. Ma nistawx imma neliminaw nħallu barra il-qasam tat trasport. Kien hemm ħadd li qal ejja nsibu l-immaġinazzjoni mod kif nagħtu tweġibiet. Għaliex iva minn dawn it-tweġibiet iż-żgħar anka forsi bċertu immaġinazzjoni li nkunu nistgħu nerġaw nqajmu l-ispirtu ta' tama li hija l-unika possibilità li għandna sabiex nevitaw diskussjonijiet stran anke bħal dawk li smajna riċentement issa e, biex naraw ta' min il-ħtija min għamel sanzjonijiet l-ewwel jew min għamel l-embargo wara ġifiri din mhijiex diskussjoni li għandu jkollna, diskussjoni tagħna għandha tkun li nsibu tweġibit biex nagħtu tweġiba li dawk li l-lum il-ġurnata fl-Ewropa għandhom problema u din hija kwistjoni ċara konkreta li ma nistgħux nevitaw milli nagħtu risposta proposta, grazzi l-intervjenu. Grazie ħafna eh, onorevoli, issa naddi l-kelma lill onorevoli Isabella De Monte għall minuta. Mikrofonu. Eh, Grazie, Sur President. Il-kwistjoni ta' sanzjonijiet mill-Federazzjoni Russa fuq il-prodotti tal-bidja ġejjin mill-Unjoni Ewropea sfortunatament qed tagħmel ħafna ħsara fuq ħafna osma. Fil-fatt mhux biss il-bdiewa jridu eh, jibqgħulhom f'idejhom ċertu prodotti, imma hemm il-problema wkoll eh, tat trasporti li qegħdin jaraw kuntratti kkanċellati minn u lejn ċertu stati, imma jekk għal qasam tal-bidja l-Unjoni Ewropea għandha ġa' għajnuna ekonomika din hija xi ħaġa li ma saritx għal trasportaturi li qegħdin jiffaċċaw ħafna problemi minħabba l-kriżi globali li laqtet l-Ewropa għalek jina naħseb li għanna bżon intervjenu b'mod konkret biex nejnu s-sattur tant importanti għall-ekonomija tagħna anka billi konna interventi eh, sabiex namlu l-qasam ta' trasport l-Unjoni Ewropea aktar kompetittiv. Grazzi. Grazie, onorevole. Grazie ħafna. Issa naddil kelma lill-Onorevoli Zlotowski mill-ICR għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President, kollegi. Jina naqbel ma daw kolla li illum għalu li sanzjonijiet russi kontra il-qasam ta' trasport tal-Unjoni Ewropea ġejjin pala riżultat ta' sanzjonijiet tagħna. Iżda, sinjuri, is-sanzjoni tagħna, is-sanzjoni tagħna minn fejn ġejjin, ġejjin minn reat minn attakk minn naħa tar-Russja fuq l-Ukrajina li huwa pajjiż viċin tagħna, ġar tagħna. Il-kollega tiegħi mill-Front Nazzjonali ta' Franza qalu ejja neliminaw sanzjonijiet imorru lura għal dal kif konna qabel u l-affarijiet jirranġaw. Sinjuri, kollegi, meta sena ilu intom introduċejtu il-kelma bistro. Intom tafu e, minn fejġejja U jina ma nishtiqx li jirġa jkunem ħafna kliem russi fil-lingwa ta'kom. Iva, sanzjoni jiswa l-flus, id-difiża tiswa l-flus, l-attak ta' Russja qed jiswa l-flus. Iżda ejja nagħmlu sforz issa sabiex dawn il-kliem ma jirġawx jidru fil-lingwi ta'kom u anka fil-lingwa tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna kollegi, jgħid il-President. Issa l-Onorevoli Zemke, SND għal-Minusa otóż ja chciałbym bardzo że tak powiem jasno tu powiedzieć że mm, te sankcje Grazie Sur President jena hankun ċar ħafna l tal-Russja qed iġalna naġixxu mod eh, triplu. Irridu nkunu konsistenti ħafna kif ukoll għandna bżonn ta' solidarjetà tal-pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn niġġieldu r-Russja. Ir-Russja tixtieq tkissru n solidarjetà tagħna. Tieni qed jiena nemmen li l-Kummissjoni Ewropea għandha tkun aktar stretta kontra l-imblukar minnaħa tar-Russja tal-transitu fit-territorju tagħha. It-tielet net irridu naħsbu dwar l-appoġġ finanzjarju għal kumpaniji ta' trasport tagħna. Dawn il-kumpaniji għandhom bżonn aktar għajnuna għaliex? għaliex ir-restrizzjonijiet jistgħu forsi jinter jieqfu imma il kumpanijiet ta' trasport mhux jibqaw jibqgħu għaddejjin sakemm jispiċċaw sanzjonijiet. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Kuxmik mill-ICR għal-minuta. Grazzi ħafna Sur President. Ħafna u għek semmew li il-proibizjoni russa hija deċiżjoni politika bħala eh, riżultat ta' deċiżjoni politika li tieħdet mill-Unjoni Ewropea. Ma jekk dan huwa l-każ, l-Unjoni Ewropea issa għandha turi ċertu solidarjetà u għandha tiddefendi u tħares loqsma li qegħdin ibatu u qegħdin jitilfu minħabba din il-proibizzjoni. L-Unjoni Ewropea għandha ħafna rizorsi finanzjari, għandna il-Fond ta' Ġustament u Globalizzazzjoni Ewropew, u issa aħna għaddejjin minn kriżi. Din hija problema ekonomika ewlenija u jiena naħseb li il-fond jista' jkun sors ta' minn tal-inqas kumpens parzjali għat-trasportaturi tagħna. Fil-Polonja Dan jaffettwa terz minn qasam ta' trasport. Eluf ta' impjiegi huma affettwati huma jinsabu friskju. Komissarju, nixtieq nixbidlek l-attenzjoni għal din il-sitwazzjoni verament drammatika tal-kumpaniji Polakki. Grazie ħafna, jgħet President. Taċċetta blue card mill-Onorevoli Strahovski. Tajb wisq. Grazzi ħafna, grazzi kollega. Xi kollegi diġà semmew il-fatt li rridu nagħtu kumpens lil xi ħadd, imma nistgħu naraw ki, ki kemm u lil min il- il-bidja, il-bdiwa agrikoli ħadu l-ikbar l-ikbar kontribuzzjonijiet wara sanzjoni ta' Russja fid-1989. Mela, palissa kulħadd qed jipprova jikkalkula it-telf. U fil-Polonja, fit-tmim tal-2014, eh, ġik kalkulajna li laħqet 50 eh, miljon euro f'telf. U dawn huma telf ekonomiku verament kbar u huwa qed iwasslu għad deterjorament ta' ħafna kumpaniji forsi din mhix ħaġa li taffettwa l-Repubblika Ċeka imma l baltiċi il-Finlandja dawn huma pajjiżi li huma affettwati u jiena naħseb li din hija problema Ewropea u mhux problema Pollakka għalhekk hemm bżonn nuru solidarjetà. Deputato Ines Ayla Sender. Grazzi ħafna issa Ayala Sender, l-onorevoli Ayala Sender, grazzi ħafna hija fuq il-sanzjonijiet u l-possibilità li dawn is-sanzjonijiet eh, xalqu eh, il-rida bħal ġara eh, fi Spanja bi Franco u f'Kuba u kol di miex ħaġa li hija tajba imma jien ħan referni Eh, għal eh, fatt li fawissu li għadda ir-Russja għamlu proibizzjoni fuq l-importazzjoni ta' ċertu prodotti agrikoli. Eh, aħna fil-reġun tagħna nipproduċu il-ħawħ tajjeb ħafna u kien hemm problema ovvjament ħabba din il-proibizzjoni u din hija problema għat trasportaturi li kienu saqu għal ħafna kilometri imma mbagħad weħlu fil-frontiera mar-Russja u issa rridu jew insibu suq ieħor jew inkella nitilfu eh, jitilfu il-prodotti. Hemm il-prezzijiet ta' garanzija, ġifieri hemm numru ta' diffikultajiet U inti, Sinjura Komissarju, qed li dak li rridu jnamlu huwa għan nfittxu swi oħra. Jalla jirnexxinna imma, pereżempju, pajjiżi bħal Ġermanja fiċ-ċentru tal-Unjoni Ewropea qegħdin ukoll joħolqu ċertu ostakli li qegħdin e, ixekklu il-possibilità li dawn it-trasportaturi jistaw jistgħu waslu l-prodotti tagħhom. U inti hawnhekk għandek il-kapaċità li u li tagħmel li taġixxi. Grazzi. Muchas grazie. Pan posso Gorgi Pirinski. Issa l-Onorevoli Pirinski mill-essendi għal-minuta. Signora Komissarju, nixtieq nitolbok tirreferi għattilet mistoqsija li għamel il-president il tal-Kumitat tagħna ġviri Sur Kramer ġviri li ma miżuri l-Kummissjoni ġdida tikkalkulaħa għamel biex tevita li ikun hemm addizjonali addizzjonali tas-sitwazzjoni tat trasportaturi Ewropej. Et nefasizza il-Kummissjoni ġdida għaliex il-punt li tressa kien li di kienet kummissjoni li eh, edja teġiċi bħala tim, mux individualment, kull kummissarju għal rasu, għalek, eh, meta tittieħed deċiżjoni mill-Unjoni trid ħares lejn il-konsegwenzi kollha ta' din id-deċiżjoni. Hawnhekk qed naraw it-telf tas settur tat trasport il-tarbit indirett ta' trasport, ta' tassu ta' trasport fil-Europa, u għalxejn għodu najdu morru l-ura eh, fajis komu fitxu lajnun ta' tal-istat mill-gvern ta' grazzi. Dziękuję bardzo, panie pośle. Mm, przechodzimy do procedury każdej. Grazie Hafna, kollegi, sanaddu al kaċċi għaj. Sur kelli l-ewel. Minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Kull darba li jkun hemm restrizzjonijiet dejjem hemm xi ħadd li ħajjiġi affettwat. U hawnhekk illum qed nisimgħu storja traġika dwar kif dawn ir-restrizzjonijiet qegħdin jaffettwaw il-trasportaturi internazzjonali bit-triq Forsi din hija xi ħaġa li semmiet aktar kmini li għandna bżonn eh, li nwaqfu kumitat biex nuru eh, li nifmu xed jiġrilhom. U mhux biżejjed li nkunu nistgħu najdu li irridu jisibu lajnuna fl-istat tagħhom, fil-pajjiż tagħhom, eh, irridu nagħmlu xi ħaġa fuq livell ta' Unjoni Ewropea.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 Semmew ħafna problemi li laqtu il-qasam ta' trasport, imma din miex kwistjoni ta' ekonomija jew trasport, hija kwistjoni l-ewwel qabel kollox politika u hija kwistjoni ta' solidarjetà. U jiena sorpriż ħafna li inti llum ma tajtna lebda idejat speċifiċi. Jiena jiddispjaċini li inti trid taħdem taħt sitwazzjoni tant komplikata, iżda minkejja dan hemm bżonn li tfittex is-soluzzjonijiet. Jiena nifhem 100% l-problema eh, tal-Italja minħabba il-flussi ta' rifuġjati u xi problemi oħra li huma komuni għall-Ewropa. Imma din ukoll hija kwistjoni politika għalhekk il-mistoqsija i jekk aħna fl-Unjoni Ewropea għandniex sens ta' solidarjetà jew inkella aħna x'ħan ippermettu lir russja li tkompli b'din il-politika li tifridna biex tirbaħna. biex tkun tista' tilħaq l-għanijiet tagħha. Għalhekk, Sinjura Kummissarju, jiena verament nixtieq nitolbok tipprova ssib eh, għajnuna ekonomika l iżjed stati li huma affettwati. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur President il-konflitta bejn l-Unjoni Ewropea u ir-Russja wassal għal eh, konsegwenzi kbar fil-nofsinhar tal-Ewropa u fl-ekonomija. Fid-disa ta' Awwissu fil-mistoqsija tiegħi jiena tlabt li eh, jingħataw kontribuzzjonijiet mhux biss lil bdiewa Griegi manka trasportaturi. Trasportaturi ta' pajjiżi tal-Greċja diġà tilfu aktar minn 10 miljun euro, 40% tal-prodotti agrikoli Griegi kienu qed jiġu esportati lir-Russja permezz ta' triq. U meta fil-1992 kien hemm embargo fuq il-Jugoslavja, e, permezz permess regolament 525 il-Grigi ingħataw kontribuzzjonijiet. U issa kif qed ngħidu lill-trasportaturi Grigi li m'għandhomx dritt li jirċievu għajnuna U dan minħabba dan l-embargo russu li qed jaffettwa b'mod negattiv. U intqalilhom li huma biss jistgħu jsolvu l-problema tagħhom stess u hija ħasra li din hija l-attitudni. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Jakov Ċiċ mill-Alde. Grazzi ħafna. Jiena naħseb li huwa importanti ħafna li il-Kummissjoni tinforma li l-Parlament dwar il-konsegwenzi li għanda għandhom ir-relazzjoni tagħna mar-Russja jekk ndeċidu li aħna deċidejna nagħmlu sanzjonijiet, il-maġġoranza tal-Parlament kien favuru anke l-Kunsillu, jiena naħseb li issa huwa importanti ħafna li aħna E, naraw l-elementi kollha ta' din il-problema, ġviri mhux biss it-trasport jew l-agrikoltura, u għacċar li hemm oqsma oħra wkoll li metibati partikolarment f'ċertu pajjiżi. Għalek, jiena naħseb li mhux ħaġa tajba li niddiskutu biss uħut mill-oqsma, hemm bżonn li nħdu deċiżjoni fuq kif nistgħu naġixxu biex nimxu il qoddim Forsi hemm bżonn li eh, ninsew ċertu proġetti sakemm jispiċċa dan l-embargo, imma hemm bżonn ninformaw ruħna fuq il-konsekwenzi kollha li ħajkollhom dawn is-sanzjonijiet. Grazzi. L-Onorevoli Ferreira. Grazzi ħafna, Sur President. Ehm, il-trasportaturi Ewropej edin ibbatu minħabba dawn is-sanzjonijiet fuq ir-Russja li kienu bħala tweġiba, ġew bħala tweġiba għal eh, l-arranġamenti naħa tar-Russja. ma dawn in-nies qed jitpoġġew f'pożizzjoni ta' instigazzjoni u provokazzjoni ta' konflitt. Hemm ħafna interessi ġeopolitiċi u strateġiċi u ħadd ma jrid jammetti l-verità. L-Ukrajna ġiet stabilizzata, nis eh, nazisti fasċisti ġew inkoraġġjuti li eh, jitilaw sal-ola livelli u dan kollu mħabba l-interessi moħbija. U issa trasportaturi Ewropej bħal diwa Ewropej bħal sajjieda Ewropej edin ibatu il-konsekwenzi ta' din l-istrateġija li qed tissigrifika lilhom għall-interessi oħra. Il-Kummissjoni Ewropea ma tistax toqgħod bidejha f'suq zaqqa kif qed tagħmel bħalissa. Hija għandha responsabilità diretta għal ħsara u ma tistax sempliċiment titfa il-pis tal-kumpens fuq l-Istati membri. Taċċetta blue card mill-President Kramer l-istorja fl-istorja ir-Russja eh, kisret il-Trattat ta' Budapest tal-1994 ġifiri il-paċi wara il-gwerra birda. Hija assigurat l-integrità territorjali tal-Ukrajna jekk ċedew l-armi eh, nukleari. U issa ir-Russja daħlet fil-Krimea. Dan huwa minn jew mhuwiex? Ir-Russja Kiku ma kisriċ it-trattat u, daħlet fil-Krimea ma konniex namlu dawn is-sanzjonijiet. Iġvinti, tikkundanni u ma tikkundannax l-ġir minnaħat tar-Russja. Aziz Sur Kramer. Ħan wieġeb il-mistoqsija tiegħek billi nagħmellek mistoqsija jien inti tħares lej parti mill-istorja, qed jitħares lej l-istorja kollha, minn mela saqsik mistoqsija jien. Inti għalli sa jkun tiftakar l-istqarrijiet li saru mill-Istati Uniti minn segretarju ġenerali tal-Istati Uniti, Sinjura Newland, u l-finanzjar ta' setat eh, nazisti u fasċisti li eh, telaw fl-Ukrajina. Dawn huma l-iżjed żminijiet mudlama tal-istorja Ewropea u issa poġġaw l-Ukrajna bl-appoġġ tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Ewropea. Grazzi, Sir President, Signora Kommissarju, minkejja li l-proibizzjoni russa għamlet ħsara inimmaġinabli fis-settur ta' trasport, xorta dan il-settur marċivix għajnuna jew appoċ mill-Unjoni Ewropea, anzi Franza u il-Belġu imponew miżuri ġodda anki għal periodu ta' serħan tal-sewiqa il-Germania introduċiet il-salarju eh, minimu dawn huma kollha affarijiet illi jortu l-negozji b'mod negattiv u laqtu wkoll blikraħ l trasportaturi tagħna fl-istati Baltiċi. Jiena nħedġiċkom li tikkompensaw is-settur tat trasport fl-istati Baltiċi u nistiden l Franza, l-Belġju u l-Ġermanja biex imorru lura fuq il-miżuri diskriminatorji li ħadu. Grazzi ħafna. Sir Hetman għal PPE. Grazzi ħafna, President, Signori. Jena mux se noqot nirrepeti l-argumenti kollha dwar kif l-embargo russu laqat l-kumpaniji Ewropej u kemm laqatna blikraħ l spejjes diġa qegħdin jilħqu il-mijiet ta' miljuni ta' euro. Mhux biss l-impatt qed jinħass fis-settur tat trasport imma anki f'industri oħrajn. L-Unjoni Ewropea għanda turi solidarjetà u l-Kommissjoni Ewropea għanda tappoġġa lil kumpaniji ta' trasport fl-Unjoni Ewropea. Issa, jina qed eh, najt forsi għanna naplikaw il-prinċipji ta' għajnuna de minimis għal trasportaturi, naħseb dinja ħaġa faċli u tista' tejnom. Naħseb il-Kommissjoni għandha taħseb dwar dan. Grazzi. Is-Sur Wojciechowski għal-Grupp tal-ICO. Grazzi ħafna, President. Bla ebda dubji, dubju l-Unjoni Ewropea għanda tikkompensa l-spejjes kollha lil dawk illi edin ipattuwa għares minħabba dawn is-sanzjonijiet li huma meħtieġa jiena inħsat wara li smajt l sur Ferreira. Inti uh, semmejt uh, il-neofasċisti fl-Ukrajina u li anzi l-azzjonijiet tagħna huma ma rizultata dak li għamlu huma. Naħseb il-Portugal huwa bija twiz minn dak li huwa għaddej fl-Ukrajina. Imma ħallin konċar ċar dak li aħna hawnhekk qegħdin nidirizzaw hija teddida enormi għas-sigurtà Ewropea. Aħna qegħdin niġġieldu kontra l-propaganda tal-Kremlin u jiena iddejjaqt nisimak titkellem dwarha il-President. Grazzi ħafna. Issa nerġa' nati il-mikrofonu lill-Kummissarju Bulz. forsi tista' twieġeb għal kommenti kollha illi saru u talbiet illi għamlulek il-membri ta' dan il-Parlament illi jridu reazzjonijiet speċifiċi, jridu li twedhom passi eh, speċifiċi ma jridux li responsabilità ta' qabis fuq l-ispallejn tal-Istati Uniti, tal-Istati Membri Sur President, membri ta' dan il-Parlament, grazzi għal kommenti kollha tagħkom anki għas suġġerimenti li li. Jiena ħadd nota ta' tħassib li esprimejtu u se niżgura illi dana jitqies mill-Kummissjoni fil-ħidma tagħha inwedkom ukoll li se neżamina il-proposti konkreti li għamiltu li kien hemm ħafna minnhom u jiena naf li dawn l-sfidi kollha irridu jkunu indirizzati b'mod orizzontali. Is-sitwazzjoni hija delikata u serja u għal darboħra nerġa' ngħidilkom x'inhuma l-pożizzjonijiet tagħna. Il-Kummissjoni taqbel ma tħassib li esprimejtu dwar it-telf li qegħdin ibatu ċerti trasportaturi minħabba dan ir-restrizzjonijiet tar-Russja U aħna bħala Kommissjoni qegħdin inżommu għajnejna fuq is-sitwazzjoni qed nistennew li l-analiżi toħroġ dal-waqt bħalissa jiena għat mandiċ provi li jem xie tfixkil tassu u għalek biex xie kazijiet individuali issa jiena nishtiq nireferi għal kommenti li għamiltu fuq il-fond tal-globalizzazzjoni. Il-fond tal-globalizzazzjoni huwa maħsub biex jagħti appoġġ lil ħaddiema illi eh, tkeċċew mix-xogħol minħabba xi ftuħ għas-suq eh, globali mhux maħsub biex jikkompensa għal telf minn sitwazzjonijiet bħal dik li qegħdin niddiskutu illum hawnhekk, mod partikolari dan l-embargo min-naħa tar-Russja. Ir-raba punt il-miżuri ta' għajnuna fuq livell nazzjonali huma possibbli imma dejjem fir-rispett tal-liġi Ewropea Il-Kommissjoni hija lesta illi teżamina ċertu skemi ta' għajnuna statali. Mannix budget separat biex eh, niġestixxu il-politika ta' trasport. L-Unjoni Ewropea għandha biss miżuri limitati għal azzjonijiet ta' politika esterna lek aħna rridu naħdmu mal-istati membri biex nippruvaw nevitaw l-iktar konsegwenzi serji minn ħabbazzjonijiet li ittieħdu minn pajjiżi terzi. Titjib dejjemi fil-relazzjoniet bejn l-Unjoni Ewropea u Russja u xi ħaġa li nixtiequ għal imma bħalissa jiena nittama li il-situazzjoni politika ta' tina daqqatit fl sforzi li qegħdin namlu mal-arkem jista' jkun imma iva irridu namlu xi ħaġa. Għalhekk jiena lesta li naħdem magħkom u mal-istati membri biex naraw jekk hemmx soluzzjonijiet possibbli li nistgħu nsibuhom mad-WTO. Dan ikun l-ewwel pass illi aħna se nieħdu. Grazzi ħafna għall-attenzjoni. Proszę bardzo, panie pośle. Kollega? Grazzi ħafna, Sir President. Forsi mandonajċ illi jiena inni hawnhekk mill-bidu tad-dibattitu inni nitolbo ittini permess nitkellem u jiena bħala Austriak intlaqat ukoll mis-sanzjonijiet naħseb illi mhux sew illi inti minnaħa tagħti il-mikrofonu l ħafna kollegi ma li le eh, ma meċċejċ il-laqab mod bilanċjat għaliex inti tajt il-mikrofonu lil ħafna nies minn pajjiżek imma mhux lil nies minn pajjiżi oħrajn. Jiena ma ħassejtx li inti imxejt b'mod bilanċjat u nitolbok illi eh, ma tkomplix taħdemek. Għandek raġun, għandek raġun, ismek kien fuq il-lista, skużani, skużani, għacċed nitolbok taċċetta l-skuża, l-apologija tiegħi. Grazzi ħafna, Signora Kommissarju.